Sabiex it-tini round jimxi ħarir, mżon niproteġu l-osservaturi tagħna sa nhar il-ħadd manka wara, grazzi, grazzi ħafna. Issanna rapport tal-Onorevoli Pelen fuq il-radiodiffużjoni fl-era digitali, il-ġejjini tal-sistema Dewel, il-rapporter għal erba minuti. Dank eh, u wel, eh, voorzitter. Goedenavond, commissaris, ook kollegas. Eh, Grazzi, kollegi, il-rezoluzzjoni illi nittamaw li napprovaw hija waħda li tat important, messaċ importanti turi li fil-Parlament Ewropew hemm appoġġ kbir għal modell medjatiku tipiku fejkun hemm kommerċ transkonfinali fuqna naħa u anka xandir pubbliku minnaħal oħra. Tini ħaġa tipikament Ewropea, Signor President, għaliex ma sebiex jew ftit isibi fl-Istati Uniti fil-Ġappun, ma sebiex fiċ-Ċina. Il-modell u s-sistema doppja fl-Unjoni Ewropea u rrit li tista' toffri l-aqwa garanzija meta niġu għal pluralizmu fil-medja, indipendenza fl-operazzjonijiet editorjali u fil-libertà tal-medja. Ma dan kollu dan modell jinsab ta' pressjoni kbira fl-Unjoni Ewropea u l-pressjoni ġejja minn oqsma differenti stati membri u l-autorit kompetenti tikollhom ifadlu ħafna flus u ħafna pressjoni li ġejja mill-kumpaniji privati li qed joħolqu pressjoni fuq il-settur pubbliku. U ma jaraw is-settur pubbliku bħala rappreżentant ta' kompetizzjoni inġusta mod partikolari meta niġu għas-servizzi tal-internet. U dis-sitwazzjoni ġenerali b'konsegwenza wasta tal-situazzjoni fej xandara pubbliċi qed isibha diffiċli e, jkomplu għaddejjin. U dan ifisser il-bilanċ li kad bejn xandara pubbliċi u privat qed iżir zbilanċat. U stalina li niżguraw il-medja Ewropew u l-modell Ewropew jibqa' dej f'dan iż-żmien diffiċli. U li dan il-modell Ewropew intuħ pedament sodi għal-ġejjini numru ta' affarijiet li jemżon insemmu u li fejfa semmina fil-rizoluzzjoni. L-ewwel punt ma nafx tafux ma' l-Istat Membri kol tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Ewropew impenjaw ruħu b'mod formal Ewropa sabiex jiżguraw l-libertà tal-medja u eh, parti integrali minn dan u għampen sabiex nifinanzjaw il-xandir publiku fuq żmien medju. Issa wasar iż-żmien li aħna fil-Parlament Ewropew infakru li 27 sat membru illi daħlu għal dan l-impenn eh, żmien ilu hemm bżonn eh, jirrispettaw dan l-impenn. Punt ieħor pluralizmu fil-medja din hija part integrali ta' demokrazija. U għal daqstant aħna irridu pluralizmu li jkun monitoraġġ fuq u din l-odda ġiet żviluppata bl tal-Kommissjoni hija odda utli li tista' anka mm, twassal għal twissijiet f'stati membri, f'reġuni fejn diversità tal-medja u pluralizmu tal-medja qed tiġi medda. L-aħħar mhux l-inqas naħseb li l-iktar biċċa importanti illi trid tindirizza l-medja l-lum il-ġurnata hija l-isfida marbuta mal-internet. Qed naraw sfidi dejjem jikbru għal preżenza ta' xandara pubbliċi fuq l-internet u kollegi fuq livell nazzjonali isom minn sew, l-sena l-oħra saru impenji fuq attivitajiet tal-pubbliku fl-internet u dawn eh, l-obbligi għandhom jiġu rispettati. Barra dan għanna nidefinixxu modelli fejn eh, il-providers tal-internet u search engines ikunu jistaw ukoll jagħtu kontribut sabiex niżguraw li jkun hemm bilanċ fil-medja. Ma nistgħux nibqgħu passivi għaliex hekk nagħmlu dan se naraw illi għada pitada Google u Apple ikunu ħadu l-kontroll tal media kollha kemm hi. Jgħid din ħaġa li ma nistewx. Chiesto la parola. Grazzi tal-bull kelma l-KHDI tliet kellima. Nibdow bl-onorevoli Mikolasik. Eh, grazie. Grazie, President. Grazie tal-għaddejt l-kelma. Signora President, kollegi. fl-Unjoni Ewropea rridu niprovdu passi li iwaslu għal bilanċ tal-opinjoni u dan xi fisser ifisser li ikun hemm bilanċ ukoll bejn il-mezzi ta' xandir pubbliċi u privati fuq is-suq biex bekk ikun hemm libertà tal-espressjoni u anki biex ikun hemm kompetizzjoni u rispett tagħhom it-tnejn u mhux biss fattur wieħed. Biex dan iseħ u importanti li naraw kif il-mezzi ta' xandir jiġu rappresentati fuq level nazzjonali. Jena naħseb li il-bilanċ tal-mezzi ta' xandir privati u pubbliċi u rappresentanza fuq l-internet għandhom kollom rwal dejjem ċentrali aktar fuqhom l-Unjoni Ewropea biex bekk ikun hemm kooperazzjoni fl-interess li ikun hemm tarif interessanti fuq l-internet. Fl-aħħar nixtieq insemmi wkoll libertà tal-espressjoni li hija s-sisin ta' demokrazija. Grazzi. Grazzi, ngħaddi l-kelma issa l-Onorevoli Eren Hauser. Ja, herzlichen Dank. Also ich denke auch, dass... Grazzi. Ivan nemmen li sistema doppja tal-mezzi ta' xandir fl-Europa titkun sistema ta' suċċess minnaħa jrid ikun hemm l-armonizzazzjoni ta' regolamentazzjoni u minnaħa l-oħra wkoll koll ikun hemm il-libertà il-kompetizzjoni ħielsa bejn il-kompetituri. Il-fettu li ħafna drabi settur privat għandu xejra li jkun hemm monopolju u kontra dan irridu niġġieldu. Din huwa perikolus speċjalment għaliex huwa msejjes l-aktar fi żminijiet ta' kriżi ekonomika Mbagħad irid jkun hemm sistemi pubbliċi li ma li nistgħu ngħidu li ma jagħmlux servizz pubbliku. Hemm min semmi li dawn għandhom kontenut ta' programmi, pereżempju f'każ fl-Awstrija, u ma qarriqa u għalhekk ma jistgħux iġestu sitwazzjoni b'mod xira. Il-pluralizmu tal-medja u l-libertà tal-medja mhix garantita f'din is-sistema għalhekk irridu noqogħdu attenti. Irridu naraw li l-Unjoni Ewropea mhux biss tkun toqgħod attenta iżda tkun forma tal-alarm qabel ma naslu l-sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi, issa l-Onorevoli Rojtova. mi eh, Nixtieq insemmi żewġ punti marbuta ma' din id-diskussjoni. direttiva tas servizzi audiovisivi li ġiet adottata aktar qabel għandha tejjeb il-kooperazzjoni tal- l-entitajiet ta' supervizjoni u twassal għal aktar ħarsin ta' tfal minn ċertu programmi u reklamar. Iżda m'hemm xejn fuq l-implementazzjoni. Per eżempju f'pajjiżi hemm xkil minn Ġunju il-kooperazzjoni u l-armonizzazzjoni għadha ma ntemmiġ u għalhekk irid ikun hemm semplifikazzjoni tal-lotja tal-liċenzjar transkonfinali għal dawk l-amministraturi għal drittijiet kollettivi u anke għall arkivji ta' dawn ix-xogħlijiet. Jiena sibt li Il-Kummissjoni ħat proponi leġislazzjoni ġdida sena d-dieħla iżda ħat limita biss għal mużika u mhux għal kontenut audiovisiv. U għalhekk nistaqsi l-Kummissjoni biex tajdinna jekk dan u xil-każ jekk hux se jagħmlu tajjeb għal dan l jew inkella se jkun kompitu tagħna tal-MEPs fil-kumitati. Għalhekk dan għandu jkun l-lanowlini ta' dan ir-rapport. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Paxka. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Grazzi, signora President. Jiena nixtieq nappoġġa l-isforz tar-rapporter biex niftħu dan id-diskussjoni dwar il-mezzi ta' xandif. Fiħdan il-Parlament Ewropew naħseb li huwa suġġett importanti ħafna speċjalment fi żmien ta' digitalizzazzjoni fejn kien hemm ħafna tibdiliet f'dan il-qasam u l-ambjent tal-mezzi ta' xandir f'kull pajjiż inbidel huwa differenti mezzi ta' xandir pubbliċi u privati u l-proporzjon ta' dan il-mezzi ta' xandir huma differenti minn stat membru għall ieħor. Xi minn daqiet il-mezzi ta' xandir privati mhux maqudin l-ambjent tal-mezzi ta' xandir mhux ċar, mhux maqud u il-mezzi ta' xandir mod ġenerali mhux kapaċi joħolqu messaġġ ċar li ċittadini. Irridu ngħidu li l-awtoritajiet konċernanti irridu joqogħdu attenti u jridu intervjenu fil-xandir ta' xandara. Għaliex dawk li ġestu il-mezzi ta' xandir privati u ma dawk li jamlu kontrolli fl-ħar l aħħar u dan ma l-istess kas fl-affarijiet pubbliċi. U għalhekk irdu attenti li jkun hemm libertà tal-espressjoni għal ġurnalisti biex bekk ma jkollhomx joqogħdu taħt ir ta' dawk li għandhom kontroll fuqhom. Irrid ikollhom kontroll fuq dak li qegħdin jippruvaw jitrasmettu lill-utenti u għalhekk irridu qod attenti milli jkun hemm abbuż biex dawn l-affarijiet ma jrepetux ruħhom fil-ġejjieni. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni l-Onorevoli Damanaki. Is-Sinjura e Damanaki. Signora President, Il-Kummissjoni tilqa il-rapport tal-Parlament Ewropew fuq ix-xandir tas servizz pubbliku fl-era diġitali il-futur tas sistema doppja. Ir-rapport huwa bilanċat tajjeb ħafna u jappoġġa s-sistema doppja imsejsa fuq il-koesistenza bejn il-servizzi tal-mezzi ta' xandir pubbliċi u dawk privati fl-Ewropa kif tfakkar id direttivi waħda tal-mizzi ta' xandira audiovizivi f'waħda mill-premessi din tiddistingwixxi s-suq tal-audiovisiv u aħna dan narfuh. Il-protokoll fuq sistema tal-servizz pubbliku fl-Istati membri u skont l-trattati tal-Unjoni taraf li rritu kunem il-libertà biex bekk kunem il-rwol tal-servizzi pubbliku u l-organizzazzjoni tas-servizz pubbliku l-fondi tiegħu. Dejjem jekk il-finanzjamenti ma jaffetwawx il-kompetizzjoni u l-kummerċ dan il-komunità. Għaldaqstant, l-istati membri jiddeterminaw l-għamla u l-kondizjonijiet tal-finanzjamenti tas-servizz pubbliku ġala darba kunem rispett tal-regoli komunitari. Aħna naqblu mal-direzzjoni tal-rapport li xandara ta' servizz pubbliku għandhom jużaw, għandhom ikunu jistaw jużaw dawn l-opportunitajiet permezz ta' diversifikazzjoni tal-pjattaformi ta' distribuzzjoni, skont il-prinċipju ta' neutralità teknoloġika. Dan daħal ukoll fil-komunikazzjoni tal-2009 tal-Kummissjoni fuq l-applikazzjoni tal-regoli tal-għajnuna tal-Istat għas servizz pubbliku ta' xandir. Nixtieq nagħmlu kommenti fuq żewġ elementi partikolari tar-rapport l net marbuta mal-monitoraġġ tal-standards tal-Kunsel tal-Ewropa m'hemmx kompetenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-indipendenza politika tal-xandir għas servizz pubbliku l-istati membri ma jistawx jagħtu mandat l-Osservatorju Ewropew Audiovisiv mingħajr ma jkun hemm il-kompetenza tal-istati membri u laħqas ħad tagħmel il-Kummissjoni. Barra minn hekk ir-rapport jgħid li ċertu stati membri ma ma mal-impenni kellhom li jkun hemm azzjoni għal promozzjoni ta' xol audiovisiv fix-xandir Dan ma jimxi skont ir-rapport reċenti tal komissjoni fuq il-dispożizzjonijiet ta' direttiva. Skont ir-rapport il-xandara madwar l-Ewropa qed jagħmlu tajjeb b'linji ġenerali fir rigward il-promozzjoni tal-programmi Ewropej. Il-xandir ta' servizz tal-pubbliku għandhom waslu għall innovazzjoni għall iżvilupp ta' formati ġodda u kwalità tajba fir-rigward il-programmazzjoni u anki fir-rigward it-teknoloġija jekk irid jżommu mal-xejriet u l-isfidi mal-bqija tad-dinja. Jider li naqblu fuq dawn il-punti u nħares il-qoddim biex ikun hemm kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew fuq dawn il-kwistjonijiet fiħdan il-qafas leġislattiv skont it-trattati. Grazie. La... Grazie. Nala dan id-dibattitu u l-votazzjoni se sseħħ nhar il-ħamis f'nofsinhar.